Allora. Buonasera. Il-lejla tajba, naħseb diġa bdejna kemm xejn tard, għalhekk naħseb huwa xira nibdew bil-ħidma tagħna u ser nsellem lil kulħadd, kull persona li qiegħda preżenti hawnhekk, hawnhekk għandna preżenti il-membri tal-kommissjoni, nibda bil-ewwel punt l-agenda tal-lum, għanna l-adozzjoni tal-abbozza l-agenda, jek mawx addizzjonijiet, mela nistaw naddottaw l-agenda tana tal-lum. Mela, mill-ewel nista naddi għall illustrazzjoni tal-proċeduri li ser insegwu f'din eh, is-seduta tal-Kummissjoni tal-Kummissjonijiet tal-Kumitati, skużawni, eh, dawn miftuħa għal membri kollha tal-Parlament Ewropew għall-artiklu 204 skont ir-regolament il-petizzjoni, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet irċeva sitt kandidaturi għal Ombudsman tal-Unjoni Ewropea u fostom eba minnhom kienu aċċettabbli għal rekwiżiti li kienu mitluba għalhekk illum aħna ser inkomplu għal smieħ ta' tlet kandidati li huma aċċettati, ammissibbli biex li ħajjin stemaw skont aġenda alfabetika, ġifiri l-ewwel ser ikollna sur Bottoli, umbat ser ikollna sur Diamanduros, umbat is-sur Monet għal kull kandidat ser tiġi assenjata sija fejn kull persuna tkun tista' tippreżenta ruha u anki twieġa pal mistoqsijiet tal-deputati. Wara l-ewwel 15 minuta dedikati għall-introduzzjoni ta' kull kandidat ser nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet u ser nagħti il-kelma lil kollegi billi nsegwi is-sistema don't. Imbagħad ser ikun hemm 15 il-minuta għal proċedura taħt li taqa' taħt il-KGDI. Fuq is-sit eh, tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet preżenti u dawn deġa ġew pubblikati wkoll informazzjoni kollha marbuta mal-proċedura li sar tittieħed, jiġifieri kull kurrikola tal-kandidati li huma ta' dawk li ġew aċċettati u dawk li ma ġewx aċċettati. Hemmhekk daħħalna l-mistoqsijiet li ġew mistoqsija lil kull kandidat u għandna ir-risposti tagħhom stess. Mela ħanibdew b'din l-awdizzjoni, pero hawnhekk diġà għandna ammont informazzjoni ħaksibna permezz ta' din il-proċedura preliminari minn kull kandidat. Fl-aħħar ta' l-awdizzjoni tal-lum, ismiħ tal-lum, imbagħad il-kumitat ser joħroġ parir li ser jiddaħħal fiħdan il-presidenza tal-parlament sabiex bekk ikunu nistaw insegwu l-proċedura ħarrija għal kalendarizzazzjoni tal-vot umbat il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew. Jekk mawx aktar interventi jew objezzjonijiet dak il-każ jena nixtieq niftaħ ismih u nsejjaħ l-ewwel kandidat, is-sur Vittorio Bottoli. non ċe. Sur Bott li jider li mux ija tawnek, forsi daqt jider, mux, mux ma rifjutax il-kandidatura daqt ġej. Benvenuto. Nil-għawk, Sur Bottoli, ħantuħ xiftit minuti sabiex ikun jista' jpoġġi bil-qeda. U nerġgħu nirrepetu mela li s-sur Bottoli ser jibda bi prezentazzjoni għandu 15 minuta biex bekk jintroduċi l ħat il-kandidatura mbagħad tinfetaħ il-fażi tal-interventi minnaħa tal-membri tal-kumitat. Mela natu l-kelma lis-sur Bottol, jekk jogħġbok. Mela, onorevoli President, onorevoli membru deputati, membri tal-Kumitat. Mela, l-ewel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tajtuni l-opportunità wara l-ewwel selezzjoni biex niderawnek qudiemkom. Din l-introduzzjoni ser tkun intenzjonata. Mela, bl-esperjenza tiegħi sissa tal-limt li permessa diskussjoni, dibattitu l-aktar mod effettiv biex nwessaw nitkellmu aktar fuq is-suġġetti li intom ser tażlu sabiex bekk aħna ikolna nkun nistgħu nevalwaw il-persuna li għandkom qudiemkom. U dan huwa l-aħjar mod biex tħallu spazju għal kwistjoni oħra li intom ser tħossu li hija eh, tixir il aktar attenzjoni. Din hija lezzjoni fl-istorja ta' drittijiet tal-bniedem li normalment jiena nuża biex nagħlem l-istudenti tiegħi. Għaliex intom bħala membri tal-Parlament Ewropew u membri ta' dan il-Kumitat familjari perfettament mal-forma partikolara ta' protezzjoni mhux ġudizzjarja ta' drittijiet tal-bniedem ikkaratterizzata mill min kontroll aċċessibbli ġust ta' amministrazzjoni pubblika. Mill-esperjenza tiegħi u anki għarfien dwar dan is-suġġett, intom għandkom ukoll is-CV tiegħi u l-fatt li jiena hija hawnhekk qudiemkom ifisser li intom ħassejtu li dan huwa xira li hija hawnhekk. Mela għal aktar kjarifika jiena jiet kompletament għad dispożizzjoni ta'kom u barra minn hekk. Jina diġa u ġibt bil-miktub għal ċertu kwistjonijiet speċifiċi fuq suġġetti relevanti. It-tweġibiet tijaj jirriflettu fuq il-prioritajiet li għandi sabiex intejbu is-servizz moti minnaħa tal-ombudsman. U, u biex bekk natu l-ombudsman l-aħjar viżibilità possibbli. Madara kollu, numru ta' konċetti varjati li huma fundamentali u għalhekk għandhom ikunu repetuti. Il-arfin formali ta' drittijiet tal-bniedem li nsibuha preżenti fil-kostituzzjonijiet kollha tal-istati membri, dan biss però mhux biss mux, mux, eh, mux, mux tajjeb biss biex niprovdu tali drittijiet. Għalhekk din il-protezzjoni u hawnhekk qed nitkellem mod ċar dwar dik motija min-naħa tal ombizmen mhix l-istess f'kull stat membru jew f'kull reġjuni. U fil-fatt hemm diskriminazzjoni evidenti bejn stat u ieħor, reġjun u ieħor. Waqt l-aħħar laqa fi Florence, fi Firenze, fil-Istitut tal-Ombudsman Ewropew rajna li kien hemm xera ta' tħassib. F'ħafna reġjuni u pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea uħut minnhom uħut mill-Ombudsman ġew tneħħija minneħħija bil-liġi. Oħrajn ma kinux konfermati mill-ġdid fil-waqt li oħrajn id-dajfu fil-rizorsi finanzjari u anki fil-rizorsi umani tagħhom. Dan juri li l-ombudsman kollha ma Idiqna ma fajt li l-ombudsman ilhom jafun bihom b'ħafna żmien. Mela, ċertu mistoqsijiet iridu jiġu risposti. X'inhuma il-kawżi ta' din ix-xejra negattiva? It-tieni mistoqsija, xandu jagħmel l-Ombudsman Ewropew dwar dan kollu? Mela, rigward l-ewwel kwistjoni, ir-raġunijiet għal dak l-affarijiet kollha li qed jiġru maċari għal daw kollha li jitrattaw mal-drittijiet tal-bniedem u għandhom kuntatti ta' kuljum mal-amministrazzjoni pubblika. Għalhekk għandna narfu li il-Parlament u l-amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali huma strutturi maħluqa mill-persuni, mill-ċittadini sabiex bekk ikunu jistaw jiksbu dak li hu neċessarju sabiex imexxu l-pajjiż u anki għal ġid tal-pajjiż. Però la darba dawn jinħol u dawn l-istrutturi, l-istrutturi jistaw jisiru sovrani, organizmi sovrani biex najdu hekk. U mhux biss foqsma limitati, però bċertu ċertu elementi ta' universalità. Għalek f'dan l-istadju, u ma jifqu li jkunu strumenti ta' ċittadini għannis u il-persuni il siru strumenti għall iżvilupp ta' dawn l-istess strutturi. Iġir fi klim il-klassi li għedet tmexxi ma tkunx donna kapaċi biex tkompli tagħmel id-dmir essenzjali tagħha li li tissodisfa bħala korp jew entità strumentali biex tilħa u taqdi l-ħtiġijiet tan-nies. Entità primarja u anki e, entità ta' sovranità. Dak li għandu xieqsa samatin mistoqsija tini kwistjoni. Irridu nsibu soluzzjoni. Huwa evidenti fil-fatt li iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma tistax tiġi diskriminata għaliex huma għandhom l-istess ċittadinanza bħala xi ħaġa komuni. Għalhekk huwa neċessarju ferm għall-istituzzjonijiet u l-entitajiet li jittrattaw ma' drittijiet tal-bniedem u anki protezzjoni tagħhom. U għalhekk l-ombudsman għandu jkun bħal ħolqa mal-Unjoni Ewropea. L-ombudsman irid ikun aktar viżibbli u punta influenza bħala punta referenza speċjalment meta jkun hemm diskriminazzjoni. Ir-rwol tal-ombudsman ser tkun ħajkun iktar importanti jekk ikun hemm ftehim anke minħat tal-Parlament u b'mod partikolari flimkien f'dan il-Kumitat. Jiena konxju li wara 10 snin ta' dedikazzjoni sħiħa lejn iċ-ċittadini tar-reġjun tiegħi u anki tal-pajjiż tiegħi l-impenn biex niprovdi servizz effiċenti u enerġetiku irrid ikun wieħed aktar b'saħħtu. Dan il-moment f'dan il-moment ta' sfidi u anki f'dan il-moment ta' opportunitajiet li il-protezzjoni ta' dritt tal-bnidem toffri huma kruċjali għal aktar integrazzjoni Ewropea b'saħħitha. Onorevoli ah, President, jien qasser nagħlaq l-introduzzjoni tiegħi. Però jiena naħseb li aspetti importanti oħra nistgħu nanalizzawhom f'aktar dettal u dan joħroġ mill-mistoqsijiet tiegħek. Onorevoli President, issa jina ser insaqsik biex tkun biex nkun nista per, ikolli permess li nuża l-lingwa tiegħi. minħabba in-natura delikata ta' dan ismiħ, għalhekk huwa neċessarju li nevitaw riskju li niġu miżinterpretati. Għalhekk bħala kwistjoni ta' rispett lejk jina nixtieq nassikura li ser nesprimi ruħi kemm jista' jkun korrettament, grazzi. Ringrazziamo Vittorio. Mela nirringrazzjaw is-Sur Botti li i introduzzjoni tiegħu, per mi jista' jwieġeb il-mistoqsijiet eh, bit-Taljan, bla dubju, għalhekk issa nistgħu nibdew id-dibattitu bil-interventi tal-kollegi u skont il-kalendarju li għandna ikolli nagħti żewġ minuti l kull deputat għal kull intervent u skont indikazzjoni li aħna ftemna fuqhom l-ewwel intervent u tassur gruni, jekk joġbok, deputat. Grazzi tassew. Mela, sur bott li l-ewel qabel kollox, x'ser ikunu l-prioritajiet tiegħek għal l ewwel mandat jekk inti ser tkun eh, moti dan il-mandat ta' Ombudsman Ewropew? x'titjibiet tistaw tista' tagħmel sabiex il-ħidma tal-uffiċċju tal-ombudsman ikun aktar effiċjenti u dan ser jinkludi wkoll tibdiliet eh, fl-istatut tal-Ombudsman Ewropew. X'jistgħu jagħmlu l-istituzzjoni ta' Ewropej sabiex jitejbu il- ħajja ta' ċittadini Ewropew meta nqisu responsabiltajiet u rwol tal-Ombudsman. Skont kif huma definiti fit-trattat, x'inhu ma' nuqqassijiet li inti osservajt fil rwol ta' l-ombudsman. Kif tista' timplementa dak li inti semmej, dak li ndux jasama kon proġetti konkreti, u kif tara il-kooperazzjoni mal komitat ta' petizzjonijiet, u kif tara wkoll il-kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra? Grazie. Grazie, onorevole Gruni, io. Grazzi, jina you know, l-ewel nisimaw, naħseb tajb l-ewel nisimaw mid-deputati kolli, sur Bussare eżis eh, kandidati il-mistoqsija tiegħi ser tkun din, isar ngħid. X'tipproponi li tagħmel biex tikkonsolida relazzjonijiet bejn l-Ombudsman Ewropew u l-ekwivalenti nazzjonali? Grazzi. Grazie. Grazie tassew. Issa sur Jankis, deputata Jankis. Mikrofon għal-kellima. Mikrofonu jek jieġbok. the right side, and this is yours. It's okay. Okay, <laughs> thank you. Mm, eh, <coughs> Európai Uniós tagországok polgárai. Grazie ħafna ċittadini Ewropej iħossu li id-drittijiet tal-bniedem huma jew parti mid-drittijiet tal-bniedem, soċjalment id-dritt ta' minoritajiet etniċi dawn id-drittijiet donnom ġew marginalizzati forsi ir-raġuni għal dan u li aħna ma nixtiequx li nkunu involuti f'konflitti marbuta ma' dan kollu. Prom ħafna nies li jħossu li dawn il-konflitti jistgħu jkunu solvuti permezz ta' dialogu O mish idea tajba li nipretendu li dawn il-problemi, dawn il-konflitti ma jeżistux, forsi il-rwol tal-ombudsman kunu jista, il-rwol tal-ombudsman kunu jista jgħin biex insolvu daw il-problemi, il-mistoqset jgħin din li sernejt. U nishtiq nistaqsi li żewġ kandidati l-oħra din l-istess mistoqsija. Nistaw nistennew li l-ritrijiet ta' minoritajiet jirċievu l-importanza neċessarja u nistaw nitrattaw ma daw id-drittijiet bħala parti speċifika ta' drittijiet tal-bniedem, forsi każijiet ta' ksur ta' din, dinjità tal-bniedem u drittijiet marbuta magħhom. Jien naħseb li dan huwa importanti għaliex ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea fostom hemm nis eh, Ungeriżi fil-Ungerija jħossuhom diżappuntati għaliex jidher li meta dawn id-drittijiet jiġu miksura ma tingħatax eh, biżejt attenzjoni għal dawn il-kwistjonijiet. Ma tingħatax eh, solidarjetan-Nata tal-Unjoni Ewropea, l mistoqsija tiegħi hija din ta' sikwit il-politika nazzjonali tmur kontra il-politika komuni. Anki f'każijiet fejn il-valuri li aħna l-kol naqsmu eh, fej għanna u kol politika tana, dawn din politika tiġi maqsuma, l-għura jider li jem double standards għawnek. Intom edin għandkom għandkom xi tip ta' pjan ta' kif aħna nistgħu nagħmlu konformi politika nazzjonali, politika komuni, għaliex aħna rridu li iċ-ċittadini tagħna ma għamx li qegħdin noqsu minn daw min din il-politika. ċi drabi u kollem ksur tal-liġi eh, dwar il-libertà tal-kelma anka fl-Italja, irridu nitrataw mhux biss ma' kwistjonijiet nazzjonali, però dawn ħafna drabi jaffettwaw gruppi kbar ta' nies, ġifiri dini għax ħaġa li xi nkun naf dwar, ġifri dwar il-klassi il-ksur ta' drittijiet tal-minoritajiet. Tixtieq tindirizza din il-kwistjoni, tixtieq tara li ma jkunx hemm eh, double standards li jkunu applikati u anki rigward ir-relazzjoni bejn il-politika nazjonali nazzjonali u il-politika tal-komunità. Grazzi. Issa sur Paradelli. Signora Paradelli. Grazzi tassew. Mela, nishtiq eh, namel mistoqsija malajr. Sur Bottoli x'kienet l-ikbar problema li inti kellek taffaċċja bħala medjatur nazzjonali? Blima mod ir-provajt teleb din it-tip ta' problema għaliex jiena nimmaġina anzi nix inkun naf jekk inti taħsibx issib ruħek dim l-istess problema jew problemi simili jew inkella sibx se sibx qudiemek uh, problemi ġodda fuq il-livell Ewropew. Issa Sur Harkin. Grazzi tassew, Signora Cher, jino kol nishtiq nati merva li sur botta li għalla għatana l-umar nofsenar, niskuza ruħi ma konċ għawnek għal prezentazzjoni tijak, pero jina smajt kważi kważi kolla. Issa rigward il-mistoqsija nixtieq nagħmel l-ewwel net sur Bottoli il-regolament ta' trasparenza 1049 tal-2001 fuq livell tal-Unjoni Ewropea tapplika għall attivitajiet amministrativi tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk tal-Istati membri u l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. U lan tagħna u li hemm regol tal-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll livell tal-Istati membri jassikuraw li l-pubbliku jkollu aċċess għall informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Kif tara r-wol tiegħek meta Ikollok ruol biex tassikura li l-liġijiet ikunu mdaħla f'dawn ir-regoli li japplikaw għal-ċittadini u x'mużuri tapplika biex tittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni għal-ċittadini fuq din il kwestjoni It-tieni mistoqsija jaktar qasira u idin. Kif tikkontribwixxi fuq livell personali għat-titjib tal- l-idea ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Telet mistoqsija għandha torbot ma' l-kummenti li inti għamilt l-introduzzjoni tiegħek fejn titkellimt dwar l-istituzzjonijiet li jisiru edin emmek aktar għal servizzi aktar mill-li kun edin emma ċittadini u klienti. Kif ti proponi biex tassikura li l-Ombudsman u l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew ma jkunx wieħed li servi biss li ħdiġijiet tiegħu? ħafna drabi, ovvjament, l-Ombudsman jitratta ma l-ħtiġi ta' ċittadini, jiena naħseb li l-uffiċċju tal-ombudsman għandu jkun ħabib ta' ċittadini u l-ħtiġijiet tagħhom għax xi drabi iċ-ċittadini ma jkunux jafu differenza bejn istituzzjoni Ewropea u oħra. Jiena qiegħda nsaqsi għal ħsibijiet tiegħek hawnhekk għaliex jiena naħseb li aħna li qegħdin fil- nofs dawn l-istituzzjonijiet mhux dejjem nifmu li ċ-ċittadini li qegħdin jiġu li jers u lejna għal ħtiġijiet tagħhom ma jifmux id-differenza bejn istituzzjoni waħda u l-oħra. Se, onorevole Oke. Grazzi l-Onorevoli Hawken issa. Thank you. Thank you, and also I will thank you very much. Jina u koll nirigrazzjak tal-li inti ija ta' unek. Jina se nikkonċentra fuq mistoqsija wahda. Mistoqsija li nħoss li hija kruċjali għall-ombudsman. Jiġifieri. Amministrazzjoni b'saħħitha u prassi tajba li dawn jiġu kontrollati mill-ombudsman. Din ir-responsabilta eh, tfisser li jkun hemm bażi ġuridika ġdida b'żewġ artikli fejn ikonna bażi ġuridika biex nintroduċu eh, din l-amministrazzjoni b'saħħitha fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Inti kif titratta dawn l-artikli l-ġodda biex eh, jirnexxilek eh, ta' żid eh, dawn ir-regoli għal l-istess istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna il-kollega Salos. Grazzi ħafna l-sur Bottoli għal prezentazzjoni tiegħu hawnhekk f'din il-laqgħa tagħna. Xtaqt tinsaqs il-mistoqsija li ġejja jien għandi l-impressjoni, u mux jina biss, ħafna għandhom l-impressjoni li ħafna punti qegħdin jibidlu fl-Ewropa u dan britmu maġġel l-immigrazzjoni. U anki naraw dawn il-flussi ta' popolazzjonijiet li għandhom tradizzjonijiet differenti, reliġjonijiet differenti, ecc. Jina naf li l-gvern taljan u kol e, ikkonsidra il-sujġet tal-kurċifis, il-kurċifis fil-skejjel. il kurċifis fil skejjel il għaw dan id-dibattitu insomma fuq il-kurċi fissi fl iskejja u naf li hemm dibattitu dwar dan il-punt fl-Italja. Minnaħa għanna dawk illi jemnu fil-reliġjon eh, nisranija. Umbat minna l-oħra hemm l-immigranti li huma ta' reliġjonijiet differenti. Dan l-eżempju biss juri illi jeħtieġ bilanċ fil-ħarsin ta' drittijiet umani. X'inhu ħsibti tiegħek dwar dan? X'inhu l wol tal-Ombudsman Ewropej biex huwa jiggarantixxi dan il-bilanċ ta' drittijiet umani? U xinu huma l-limitazzjonijiet illi wieħed irid jiddefinixxi f'dan il-każ illi jiena għadni kif semmejt, però anki f'każijiet oħra. Abbiamo finito con... Mela, spiċċajna bl-interventi li kena pjanati. Issa jiena naddi il-kelma l-Sor Vittorio Bottoli biex iwieġeb umbat wara l-ewwel stadju ta' tweġibiet jingħaddu għal catch the eye. Is-Sur Bottoli kjoġbu. No, per questa sera, ma penso che dovrò. Naħseb jiena biex nwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha jkolli forsi eh, eh, inwaqaf l-appuntamenti tiegħi, però dan kollu ovvjament qed jorbot ħafna mal-attività tal-Ombudsman eh, b'mod ġenerali u anki b'mod partikolari r-rwol tal-Ombudsman Ewropew. Mela, dwar it-titjib li jista jiseħ. Iġifiri jena, li kiku jena niġi maħtur. Eh, x'tibdiliet, eh, x'titjib nkun nixtieq nintroduċi. Jena diġa tajt weġiba fil-mistoqsijiet bil-miktub illi intbatuli minn dan il-kumitat. Però huwa importanti ħafna l-intennu dan il-kunċett L-aktar ħaġa importanti hija mhux biss illi nisħu x'inhuwa l-iskop ewlieni fundamentali għalfejn eh, din l-istituzzjoni tiġi maħluqa f'kull pajjiż u kull reġjun, ġifiri illi aħna nejnu l-ċittadin fil-rapporti tiegħu fil-amministrazzjoni pubblika meta ċittadin iħoss illi dritt tiegħu mill-istess amministrazzjoni pubblika eh, ġib xi mod eh, imkazbar. U allura ma nixtiex li jkun hawnhekk niftiem ħażin, dan huwa rwol importanti, fundamentali li kull ambar l-Ombudsman għandu f'kull pajjiż, f'kull reġjun. Iżda għall-Ombudsman Ewropew jiena nħoss illi hemm aspett importanti ieħor ukoll illi sissa nħoss illi dan ma ġiex valutat kif suppost. U għet nirreferi għal artiklu 5 tal-Istatut tal-Ombudsman Ewropew fejn qed jingħad illi l-Ombudsman Ewropew jista' jikkollabora flimkien mal-kollegi tiegħu kif ukoll mal-istituzzjonijiet illi jitrattaw id-drittijiet umani, jiġifieri. Din il-kollaborazzjoni għalija għandha tkun waħda illi inwasluha iktar l lejn jġifiri inkunu aktar attivi pala Ombudsman Ewropew għal dak li għandu xaqsam ir-relazzjonijiet mal-Ombudsman l-Ombudsman l-oħrajn u kif ukoll dawk l-entitajiet kollha li jittrattaw id-drittijiet umani. Issa, kif jiena qed fl-introduzzjoni tiegħi hemm reġuni li huma parti minn eh, pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Ewropea fejn huma neħew din l-istituzzjoni permezz ta' liġi u difensuri ċiviċi oħrajn nominati u li baqaw fil-kariga tagħhom għal 20 ta' snin ma reġawx ġew konfermati ġviri il-liġi għada teżisti, pero dawn ma ġewx eletti mill-ġdid. U ħafna mill-uffiċċji ta' dawn id-difensuri ċiviċi fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi eh, jispiċċaw bla finanzjament U allura l-attività tal-ombudsman issir biss xi ħaġa illi ma tkun xejn ħlief eh, xi tip ta' sinjal fuq il-bib. U allura għalhekk rrit infisser illi l-Ombudsman Ewropew irid iwassal aktar il-qoddim u jaħdem aktar fuq din il-kollaborazzjoni. Jiġifieri fin netwerk tad difensuri ċiviċi kollha fl-Unjoni Ewropea li ta' kuljum jew forsi ta' sekwit eh, jikkuntatjaw il-xurxin permezz ta' e-mails, ta' telefonati, jiltaqgħu flaqat, konferenzi, eċetera. Dawn kollha jafu x'inhi s-sitwazzjoni. U l-Ombudsman Ewropew b'mod partikolari allura u din hija xaġa li jiena nawgura illi hemmhekk fejn u jara hemm ksur evidenti ta' dak li jena nqislu dritt ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea ħarsin mhux biss ta' fuq livell eh, ġuridika iżda anke għal dak li ntu x'jaqsam l-Ombudsman Ewropew. Jiġifieri ma jridx ikun hemm differenzi bejn il-pajjiżi u bejn ir-reġuni kif sfortunatament huwa l-każ palissa. U allura, x'irid jagħmel l-Ombudsman Ewropew? kuntat mal-Parlament, mod partikolari mal-Komitat mal komitat tal petizzjonijiet irrit isemmi dawn il-każijiet u għonek maħniċ għed edin eh, nitolbu nitolbu xitib ta' bidla leġizlattiva fuq dan il-punt. Iżda bl-autorità tijaw u bis-saħħa tal-Parlament u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet emmek fej u jara dawn l eżempju ta' ksur b'xi mod iwassal leħnu li l-Europa kollha, b'mod partikolari il-Parlament u l-Kumitat ta' Petizzjoni eh, huma eh, tassew eh, sensittivi għal din il-problema partikolari. Issa, id-drittijiet tal-minoranzi. Wieħed mill-kompiti ew l-essenzjali tal-ħarsin ċivika tal-Ombudsman fuq kwalunkwa livell huwa mhux biss li ħares id-drittijiet f'sens ġenerali jew astrat, iżda mod partikolari iħares dawk id-dritti il-filosofu Bobbio kien iqis id-drittijiet ta' tieni ġenerazzjoni, jiġifieri drittijiet tan-nisa, ta' tfal, tal-anzjani, ta' min għandu disabilità u tal-immigrat. U dawn għaliex huma l-aktar kategoriji dajfa li jeħtieġu aktar ħarsien u għalhekk l-Ombudsman Ewropew irid ikollu sensitività partikolari biex huwa iħares il dawn il-persuni li huma l-aktar dajfa fis-soċjetà tagħna. U għalhekk għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-minoranzi, intom tafu li xi stati diġa waqfu eh, l-ombudsman illi għandu din ispeċjalizzazzjoni speċifika, ġifiri li ħares il-minoranzi. Kull ombudsman jiena intenni ovvjament irrid ikollu il-kompitu li ħares id-drittijiet ta' min hu l-aktar dajjef. Issa, x'inhi l-ar problema li għatkellu l-ombudsman, ġifiri l-iktar problema li jiena fl-attività tiegħi ta' ombudsman ta' reġun tal-Venetu. Ovvjament hija problema wkoll tal-pajjiż kollu tal-Italja ġifieri. Problema li intom tafu eh, li eh, aħna fl-Italja m'għandniex l-ombudsman nazzjonali. U allura aħna qegħdin inna xi 50 sena nistennew li dan jinħatar, allura l-ombudsman reġjonali jippermetti lill-istat illi ovvjament huwa wkoll jidħol għal kompetenzi relatati mal-amministrazzjoni ċentrali. U allura x'kienet l-ikbar problema li jiena kelli f'dal xar snin? l izolament Fir-reġun tal-Veneto, illi wkoll tani mezzi importanti biex din l-attività ovvjament kun tista' titkattar. Aħna għaddejna minn 800 eh, għal aktar minn 11.000 kas tas sena l-oħra. U dawn ċertifikati permezz ta' Aġenzija ta' Kontroll. U dan għaliex mod partikolari jiena minn min barra l-attività prinċipali tiegħi jiena iffukajt fuq il-komunikazzjoni u jiena indunajt li ħadd fir-reġun eh, ma kien jaf, ġifiri pala ċittadini ta' reġun, ma kien jaf illi din eh, dan ir-wol jeżisti u allura minnaħa l-ombudsman irrit jgħat inċentiva l-kultura tal drittijiet umani u mhux biss ovvjament ħarisom meta dawn eh, ikun hemm bżonn u dan iseħ permezz ta' laqat permezz ta' kuntatti li wieħed ikollu mal-istituzzjonijiet kollha li trattaw dawn il-problemi. Iżda, qabel kollox, irid ukoll iwassal liċ-ċittadini fir-reġun jew fil-pajjiż l-idea li hemm dan ir-wol, hemm istituzzjoni illi mill-ewwel eh, kun jista' iħares id-drittijiet ta' ċittadini li ħossu illi eh, huma b'xi mod jew ieħor sofrew xi ksur tal-istess drittijiet tagħhom. Jina għet izolament għalfejn. Għalix fil-reġun tal-Veneto memx kumitat tal-petenzjoniet, allura l-ombudsman huwa waħdu. Li wieħed ikun waħdu iva jagħti biex ngħidu vizibilita. u ukoll jirrappreżenta u jagħti xi tip ta' vantaġġi, però u aktar importanti għal kolunkwe ombudsman illi kollu xi punti ta' riferiment. Per eżempju, fl-Unjoni Ewropea dan jiġi mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Issa, dak jendu jaqsam l-attivitajiet tiegħi. Sena wara oħra, jiena kelli noħloq Kumitat tal-Petizzjonijiet illi għalkemm mhux fuq livell formali, dan kien mamul minn eh, konsilira reġjonali tar reġun tiegħi li kellhom sensitivita kbira meta nqablu ma persuni oħra għal dak kienu xaqsam il-ħarsin ta' drittijiet umani. U allura dawn kienu jajnuni. Mhux biss biex jiena ma nħoġ dan l-iżolament, iżda jiena kelli l-appoġġ tagħhom fl-inizjattivi tiegħi u fejn jiena ħassejt li kien hemm il-bżonn jiena konsultajt magħhom għal ħarsin ta' drittijiet. Saqsejtuni u kol dwar il-problema l-aċċess tat-tarif u xista jsir. X'miżuri nistgħu nieħdu biex intejbu dan l-aspett? L-aċċess għall-latti din hija xi ħaġa essenzjali ta' kull stat u kull reġun għal dak li għandu xaqsam il-ħarsin ta' drittijiet. Din dan huwa l-aspett ewlieni U fil-fatt, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha u aħna nafu għax rajni dan, għamlu fuq u net eh, l-aċċess biex bekk iċ-ċittadini tassew ikunu mħarsa fid-drittijiet tagħhom. U għalhekk jiena qabel xejn eh, nista' ngħid li jiena sodisfat ħafna bil-liġi li ġiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea li kif tafu l-Ombudsman Ewropew ifisser illi jista' jitlob għal kolunkwa tip ta' dokument. Jista' ovvjament irtjuża dokumenti kif suppost, ma jistax jabbuża minn dawn id-dokumenti, irtiżhom mis-segretezza, iżda l-ombudsman iva għandu dan l-aċċess għad-dokumentazzjoni. U għalhekk iċ-ċittadini kollha jafu li m'hemmx limitazzjonijiet jekk qed nitkellmu dwar aċċess għad-dokumenti għaliex kif jiġri fil-reġun tiegħi, kwalunkwe ċittadin jista' jitlob dan. Anki jekk iċ-ċittadin ma jistax jara d-dokumenti huwa stess, iżda l-ombudsman jista' jarhom. Però fil-fatt l-ombudsman jagħmel dak kollu li hu hemm bżonn li huwa meħtieġ biex huwa ovvjament jinvestiga l-każ. U allura l-Unjoni Ewropea tat dan is-saħħa lill-ombudsman u Ovvjament rridu nodu attenti biex eh, fl-ebda mod eh, ma nipprovaw innaqsu din is-saħħa tal ambedzmen U dan huwa dritt essenzjali, ġej dan id-dritt tal-aċċess tad dokumentazzjoni minn tal ambedzmen Issa, dwar il-problema tal-istituzzjonijiet, illi forsi qegħdin iservu biss biex ovvjament joħolqu xogħol għalihom infushom. Dan huwa punt essenzjali hawnhekk tal-Ombudsman Ewropew għaliex il-Kostituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jqiegħdu il-persuna fiċ-ċentru tal-istess Kostituzzjoni. U għalhekk il-persuna għandha drittijiet tagħha u hija sovrana. Mbagħad l-organu politiku amministrattiv huwa wieħed eh, li jrid jaħdem għas servizz tas-sovranità tal-persuna. Iżda jekk l-entità li suppost qed taqdi l-ċittadin tinsa illi Dan huwa eh, rwol essenzjali tal-entità. Umbat l-entità tibda tħoss li hija stess hija sovrana u iċ-ċittadin huwa biss strumentali. Allura mbagħad f'dak il-każ kollox huwa possibbli jiġifieri. Anke dawk id-drittijiet illi formalment huma konsakrati fil-kostituzzjonijiet kollha tagħna Umbat naraw illi dawn jaqaw u jispiċċaw mhux imħarsa għaliex l-amministrazzjoni pubblika tkun intesiet ir-rwol tagħha u tqis illi ċittadini ma utli biss meta dawn iridu, per eżempju, jivvotaw f'elezzjoni, iridu jaħtruħ għal xi tip ta' rwol u kariga għal kwalunkwe tip ta' istituzzjoni. Dan huwa punt essenzjali għalina U l-eżempji tajt qabel juru illi sfortunatament anki fl-Unjoni Ewropea għanna dawn il-problemi. Għalix meta f'reġun Taljan wara 20 sena li ilu jeżisti l-Ombudsman Reġjonali. Bliġi u diskussjoni ta' 20 minuta biss dan l-ombudsman twaqqaf u iċ-ċittadini huma bekk diskriminati meta nqablu ma' reġuni oħra fejn hemm l-ombudsman. Allura dawk il-politiċi illi votaw għal dik il-liġi insew li kienu qegħdin iċċaħtu il-poplu li votaw għalihom id-dritt tal-ħarsin tagħhom, ta' drittijiet tagħhom. U din hija l-problema. Mhux biss irdu narfu drittijiet, id-drittijiet imbagħad irġiġu mħarsa. U l-ħarsin irid iseħħ f'żewġ modi f'kulunkwe tip ta' soċjetà permezz ta' attività ġurisdizzjonali jew l-attività ġudizzjarja tal-Ombudsman. Iżda, illum, speċjalment illum f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika, eh, kemm huma ċ-ċittadini u din nistaqsija għall-reġjun tiegħi jew anke għall-Ewropa, kemm huma ċ ċittadini illi meta huma jħossu li b'xi mod il-drittijiet tagħhom ġew imkażbra, eh, iħossu illi huma għandhom lil min għandhom persuna entità li jistgħu jirreferu għaliha u ovvjament naraw illi il-proċedura mbagħad hija komplessa u allura proċedura tieħu żmien. U dan naraw illi ir-rwol tal-ombudsman irrid ovvjament ikun eh, importanti għalih li huwa jieħu azzjoni mingħajr ardew minn żejjed u għalhekk l-ombudsman huwa fil-fatt medjatur fl-azzjonijiet tiegħu. Hawnhekk għandna rapport ta' piberija ma' l-amministrazzjoni pubblika biex huwa jsolvi problemi. Issa, jekk aħna dawn il-problemi ma nkunx nistgħu nsolvuhom minkejja li ovvjament l-istituzzjoni qed taħdem għal-ċittadin. Allura mbekk l-Ombudsman hemmhekk ovvjament irid jinsa l-biberija biex ngħidu hekk u irid jieħu azzjoni iktar b'saħħitha. L-aħħar punt, jiena nħoss li l-aspett fundamentali dwar dan il-punt u di ġaġa li semmejta hija huwa l-aspett tal-komunikazzjoni. U għalhekk l-Ombudsman Ewropew irid jara li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss l-istituzzjonijiet u l-parlamenti biss jew il-politiċi iżda iċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu dwar din l-istituzzjoni li fil-rapporti tagħhom mal istituzzjonijiet Ewropej huma jiġu mħarsa minn ombudsman. Karatteristiċi li għandhom l-istess ombudsman fuq livell nazzjonali. Din l-istituzzjoni sfortunatament ma tantx uh, jafu dwara ċittadini fil-pajjiżi u fil-reġuni u naraw illi irridu naraw jekk persuni f'xi villaġġ zar jafux l-eżistenza tal-Ombudsman. L-Ombudsman Ewropew wara kollox huwa il-bot mill-bliet tal-Istati Membri. U allura jrid isir minn kollox biex l-Ombudsman Ewropew e, ikun entità li kulħadd ikun jaf dwara. Jina ġibt miħaj u nittama li ma takkużawnix illi qed prova nikkorrompi l xaħat hawnhekk iżda jina eh, tant jina sodisfatt dana kollu illi xtaqt il-prezentazzjoni preżentazzjoni żgħira l president ta' dan il-komitat l-aħħar pubblikazzjoni tal-uffiċċju tiegħi. Dan huwa eh, ktieb bil-comics. Minnaħa, fuq naħa għandna t-test, fuq naħa l-oħra għandna l-ġbija Għanna 30 eh, ġbija hawnhekk U naraw li t-tifel tal-iskola, għax fil-fatt dan huwa eh, l-udjenza li t nipruvaw nimmiraw, eh, t-tifel ikkun jista jifem xinu ma drittijiet essenzjali, ġifiri jekk l-om qed istenna tarbija għandha dritt ta' dar, il-persuna li qiegħda l-isptar u l għandha dritt tas-saħħa, it-tifel għandu dritt tal edukazzjoni eċċetera. Ġifiri, dawn iġbijat u nibdew mill-ewwel ombudsman fl-istorja biex ngħidu hekk ta' ċiviltà ġuridika moderna, nibdew minn hemm fil-fatt. U allura Ruma eh, kienet ċitta u mbagħad saret ir-res pubblika. Għaliex il-poplu li kien għamel is-seċessjoni fuq il-Monte Sacro ġilura għal Ruma wara li kienu rnexxilhom eh, eh, joħolqu l-ombudsman. Ġvidini xaġa sempliċi. U turi kif ġenerazzjoni tkun tista ssir taf dwar l-esistenza ta' din l-entità. Skużawni jekk forsi insejċi punti, iżda meta ovvjament wieħed jitkellem b'mod miftuħ, u meta wieħed għandu passjoni kbira għal din l-attività huwa faċli li ovvjament wieħed ma jkunx eżatt kif jiena xtaqt forsi nkun fil-bidu ta' diskors tiegħi. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom u jiena wkoll nixtieq insellimkom. Grazzi ħafna. Issa nadu għal kaġ tiegħi għandna talba tal-Onorevoli Gomez. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Sur eh, Bottoli, inti ma rispondejċ eżattament id-domanda tiegħi, però jiena xtaqt ngħidlek xi ħaġa oħra. Inti għandek mod impressjonanti kif tinforma lin nies u wkoll kif tippreżenta lilek innifsek. Però issa fir-rigward tal- pożizzjoni tal-Ombudsman Ewropew il tingwa differenti minn kif tippreżenta li lekin nifsek li l-istudenti li tfal allura x'taħseb inti dwar id-drittijiet ta' nies u kif ser tippreżenta li lekin nifsek din pożizzjoni. Grazzi ħafna. Issa eh, Sur Keller. Signora Keller. Nishtiq insaqsik domanda għaliex inti spiegajt fid-dettall kif tara r-rwol tiegħek fir rigward tal-ċittadini u tal-Ombudsman Nazzjonali u nixtieq inkun naf eżattament x'inhi relazzjoni tiegħek u r-rwol tiegħek um, f'relazzjoni ma' aġenziji oħrajn Ewropej bħal pereżempju l-Europol u l-Bank tal-Investiment Ewropew li koll għandhom x'jaqsmu ma' ċittadini. Kif tara r-rwol tal-Ombudsman f'relazzjoni ma' dawn l-aġenziji? Grazzi. Is-sur jar. Grazie ħafna, Signor President. Sur uh, Bottari, grazie ħafna tal-li ġejt il-lum. Jena ma smajċ dak id-diskors tijak għax kontart. Pero il-Komitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman dawn huma korpi li huma li l-attivitajiet tagħhom jistgħu jqisu kif iħossuhom iċ-ċittadini Ewropej jekk uh, Jeraw eżattament kif qed inħossuha u allura jiena nixtieq nkun naf eżattament kif tar kooperazzjoni bejn eh, l-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet kif nistgħu nipprevjenu li jkun hemm ehm, xogħol mm, li jerġa' jiġi repetut. Kif nistgħu jkollna iktar kooperazzjoni minn flok? Ovvjament aħna jogħġbuna dawk il-petizzjonijiet li permezz tagħhom nistgħu ngħinu lin-nies. In-nies mhux dejjem jgħidu grazzi, però tal-inqas ikollok xi ftit ta' sodisfazzjon. Hemm ukoll petizzjonijiet fejn eh, inħossu li aħna nixtiequ ngħinu, però naraw li hemm problema fir-rigward ta' direttivi ta' regolamentazzjonijiet Allura, inti taħseb li r-rwol tijak u wkoll li tiġbet l-attenzjoni tal-Parlament li hemm xi nuqqasijiet jew inkella xi loopholes fil-leġiżlazzjoni? Taħseb li bekk tkun tista' ttejjeb lil Ewropa? Dan biex tispeċifika dak li diġa qed u xekk għax inti ġa tkellimt. Iva. Rċevejċ daqsek eh, tweġiba speċifika nix inkun xej dwar il-limitazzjonijiet rigward id-dritti tal-bniedem. Jiena nemmen li l-ħeffa ta' medjatur hija verament importanti, anzi essenzjali. Jiena għandi l-impressjoni sur Bottoli, dottor Bottoli, anzi li fuq din il-kwistjoni tajb li nkunu nafu x'taħseb inti dwar dan il-fattur, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-bilanċ, il-bilanċ dwar id-drittijiet tal-bniedem. Kif nistgħu niksbu bilanċ għaliex hekk aħna nagħtu ħarsa lejn idea romantika tal-istituzzjonijiet emmek wieħed jista' jaħseb dwar rwor partikolari tal-istituzzjoni eh, futura tal-Ombudsman. Sejna għandi viżjoni kemm xi iktar realistika ta' ħeffa, efficienza, ġifri irridu naraw eżattament x'inhuma il-limiti il-limitazzjonijiet tal-mandat tiegħek jekk inti eh, ser ikollok din il-ħatra. Grazzi. L-Onorevole Bossinaru sull-ordine lavori. Signora Presidente, just to avoid any mistakes and any misunderstandings. Biex niftemu sew, Signori, għaliex jew il-Kumitat tal-Peti jew ikella l-Ombudsman aħna maħniex Santa Claus. Aħna talbuna li nżommu biss mad-dispożizzjonijiet tal-Ombudsman eh, Ewropew. U daqshekk, jiġifieri l-kompetenzi tal-Ombudsman biss għaliex inkella ser nispiċċaw noqogħdu nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem, il-drittijiet tal-minoritajiet u sa fien m'hemm l-ebda kompetenza eh, f'dan il-qasam għall-Ombudsman Ewropew. Allura jekk joġobkom żommu mal-kompetenzi dawn huma definiti mod ċar u għanna nirreferu biss għall-kompetenzi tal-Ombudsman Ewropew. Grazzi. Sì, corretto onorevole Bostinaro anche perché queste valutazioni implicano. Għandek raġun għax dawn l-implikazzjonijiet fil-fatt qed iwaslu għal konsiderazzjoni politika li ma jaqgħux taħt il-ħidma tal-medjatur. Jiena nifhem speċifikament pala rwol tiegħi jiena nixtieq nagħmel talba li sur Bottoli meta jwieġeb għal sitt minuti li ġejjin biex ikun kemm xejn iktar preċiż dwar kif ser jorbot li ruħu relazzjoni tiegħu kif se tkun mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Se jkunu il-mekkaniżmi biex itejbu il-produttività fiħdan l-entitajiet tal- l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex dawn għandhom lan li jħarsu id drittijiet fundamentali ta' ċittadin. Ġifri li jagħtu għom il-possibilità biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi. Iva, grazzi. Pubbliċità, komunikazzjoni, naħseb li hawnhekk diġà Eġipt, però huwa fundamentali nerġgħu nirrepetu. Is-sitwazzjonijiet jim multiplaw meta ovvjament ikun hemm arfin ta' din l-istituzzjoni, il-mezzi biex ninformaw l-nies, il-poplu, ċittadini, jistaw ikunu varjati, per eżempju, kien tajjeb ħafna pubbliċità fuq televizjoni anki bil-possibilità tal-cartoons u kien hemm ukoll trasmissjonijiet fejn il-pubbliku seta jieħu sem jintervjeni permezz ta' telefon persuna kienet turi x'inhuma l-istruzzjonijiet xbijat, u mbagħad iċ-ċittadin seta' jikkomunika u anki jagħmel il-mistoqsija tiegħu, it-talba tiegħu. Aħna rajna li ġurnata ta' wara kull trasmissjoni li kien hemm, is-sitwazzjoni tit-talbiet kienu qegħdin jimmultiplikaw ruhom, jizdidu permess tal-iskejjel. Il-fatt li inwaslu L-informazzjoni permess ta' koordinaturi ta' skejjel, provvedituri ta' talim, dan huwa fundamentali. Konferenzi, dak li għandu xieqsam l-avukati, professjonisti fejn eh, jinatawlom ċertu merti. Hemm ħafna mezzi kif nistgħu nwasslu l-informazzjoni, jista' jkun hemm ammont ta' fantasija, però jrid ikun hemm l-impenn, il-ħidma fundamentali, il-medjatur, id-difensur ċiviku ma jistax jilimita ruħu biss biex jaqdi l-attività tiegħu biss. Irrid ukoll kontinwament jagħmel ħidma ta' firxa ta' arfin ta' informazzjoni dwar id-drittijiet minnaħa u anki dwar l-istituzzjoni minnaħa l-oħra. Ir-relazzjoni tal-difensur ċiviku, l-medjatur, meta mqabbel ma' l-istituzzjoni oħrajn. L-ombudsman dejjem għandu l-obbligu li jikkollabora ma' l-istituzzjoni l-oħra aktar ma jżomruhom ma din ir-relazzjoni l-kollaborazzjoni, aktar l-istituzzjonijiet ser ikunu dak li għandu ma mal-medjatur, mal-ombudsman ser ikunu disponibli biex jikollaboraw. Ma rridux inqisu il-medjatur mill-perspettiva tal-istituzzjonijiet bħala l-inkwizitur li sejjer jipprova jfittex u jaraf l-iżbalji li jagħmlu ħaddieħor, però bħala relazzjoni ta' kollaborazzjoni. Fil-mument li din il-kollaborazzjoni u dim il-ksur ta' drittijiet, jekk dan l-arfin ma, ma, ma, dan il-ksur ma jintarafx minnaħa tal-medjatur jew mill-persuna li tkun kisret il-dritt ta' ċittadin, ovvjament hemmhekk l-imġiba eh, narawa eh, namendawa permezz ta' xi liġi liġi li jkun hemm li tagħmel tajjeb għal ksur li jkun sar. Ovvjament l-imġiba tambad dik il-persuna tkun għamlet il-ksur, ovvjament it tinbidel. Issa, ir-relazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Mela, jina għattu nerġan repeti. Meta jina spiegajt għalfej jina bdejt inħosni wahdi fil-reġjun tiegħi, bdejt inħosni wahdi għaliex ma kellix Kumitat ta' Petizzjonijiet. Għalek li mu l-aħjar li għandu jkun, u jibdispieċini jekk jien forsi ħnuża xi terminoloġija daqsxejn qawwija, eh, li kollem relazzjoni tajba ħafna li huwa rappreżentat mid-deputati tal-Parlament, Iġifri li kollok importanza b'saħħita minn perspettiva leġislattiva dak li għandu sama produzzjoni ta' strumenti li jumbat il ombadżmen ikun jħoss li jkunu importanti. Permezz ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni, din il-kollaborazzjoni reċiproka, dawn il-messagġi reċiproċi bla dubju il-ħidma tal-medjatur entità waħida però li teħtieġ din l-assistenza tikseb aktar awtorità u seta għax ikun jista' iserraħ ruħu fuq anki dan il-Kumitat ta' Petizzjoni anki għal kemm dinja entità oħra, allura jrid tkun hemm kollaborazzjoni sħiħa ma l-istituzzjonijiet kollha però mo partikolari ma' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Imbagħad ukoll smajt donna kritika fl-aħħar intervent fejn għaluli li il- il-medjatur li medjatur mandux jati jerfa responsabilta għal kwistjoni ta' drittijiet ta' minoritajiet, jew drittijiet tal-bnidem, pero għandu jerfa bis responsabilta tas il-mandat jissetat li għaw bis taħt il-mandat tal-ombudsman. Pero ovvjament l-ombudsman ma jistax jaqaf hemmhekk. E, id-drittijiet huma drittijiet umani, allura kif l-ombudsman ma jistax jagħti reazzjoni tiegħu għal kull livell meta jara li jkun hemm ksur jew jara li dawn il-ksur dawn dawn il-dritti ġew miksura. Jekk jien iddefendi ċittadin u jiena qed ninteressa ruħi għal ċittadin ġej ġej għandi bħala individwu u jgħid li isma' jiena soffrejt din il-kwistjoni minħabba amministrazzjoni pubblika. Jiena nisimgħu l-ċittadin, nistudja l-problema tiegħu nanalizza. Umbagħad nibnaħdem biex insolvi l-problema. Anke għal hu każ individwu, Allora kif ma nistax nħossib ukoll kwistjoni ta' drittijiet tal nidem jekk jinvolvu il ċittadini kollha il poplu kollu u anke l-amministrazzjoni pubblika. Il-medjatur għandu jitqies bħala fera ta' siġra bl-eruq tagħha u l-eruq huma id-drittijiet. Huma l-istituzzjonijiet li jagħtu lokal dawn id-drittijiet tal-bniedem. Il-ferat imbagħad joffru protezzjoni serħan Dawn huma il-medjaturi li dak il-kas ma jistawx jkunu indifferenti għal dak li jisru għal dak li jissir fleru għal xin kella jekk jekk l-eruq u ma dajfa, il-feras ħajkunu aktar dajfa u ħajfallu. Allura, meta jienet najdilkom, permezz ta' network. Fin-network, kulħadd irrit jinforma ruħu x'qed jiġri fil-qija tal-Ewropa. Permess ta' din in-netwerk li hija tant importanti u li fil-parteċipazzjoni, kollaborazzjoni mal-kumitati, istituzzjoni toħra li ovvjament eh, l-ombudsman ma jistax eh, jikritika u jaħdem waħdu. Għalix, eh, il-medjatur ma jistax jaħdem forma politika, pero irrit fuq obbligazzjoni u bi provi, irrit jara li hemm ċertu kwistjonijiet f'ċertu stati membri f'ċertu pajjiżi, ċertu diffikultajiet partikolari u permezz. Anka fil dan ktibtu fil-risposta tiegħi jiena qatt li il Twissija tal-Komitat tal-Petizzjonijiet la darba li medjaturi ħoss li jista' jindaħal xi ħaġa, il-konsultazzjoni mal-Kumitat għandu jkun parir obbligatorju u li jorbot Iġifiri, jekk il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ma tawtorizzax l-intervent tal-medjatur tal-Ombudsman, iġifiri l-Ombudsman, dan ma jistax jindaħal. U għalfejn namel referenza għal dan kollu, għalix dan fil-fas ġara meta tneħħa l-istitut eh, l-ombudsman ġi abolit eh, f'reġjun partikolari, il-president tal-istituzzjoni tal-ombudsman indaħal fil- Dak għandu xjasam mal-mandat tal-President tal-Ombudsman tal-Reġjun li adotta din il-liġi. ċfri, għawnek għet niprufaw nurukom li forsi jista' jkun hemm ħsieb mill-ġdid biex jerġa' jinfetaħ il rwol tal-ombudsman f'dan ir-reġjun. Però jiena nemmen li kull ombudsman għandu jħares u jikkontrolla xistaw jkunu dawn il-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem ta' kull ċittadin. Grazzi. Grazie, dottor. Grazie, Sur Bottoli. Għalek dan l-istadju jina nasab li issa rridu nkomplu. Issa nati nitlob is-sur Diamanduros biex ikun jista' jitlaw fuq ħalli nkunu nistgħu nisimgħu it-tieni smieħ. Kirchbok. U fl-istess inselmu lis-sur Bottoli.